ċar. Għalek, meta eh, taraw il-raġel li l-kom sinjal t-bismu. Issa, il-votazzjoni. Mela, qabel ma naddu għal-votazzjonijiet. Għandi talba. Meta aħna nikkonkludu l-votazzjoni, titilqux tiġru għandi avviċ nati ibqaw bil-qeda, mux ħandumu imma għandi xaħġa importanti ħafna xnajdilkom. Issa, il-rapport nirada. Ni riada. Rapporter. Grazzi ħafna kollegi, President. Bil-pressjonijiet miżjuda fuq il-ħaddima minħabba il-situazzjoni globali li qed zmur ħażin, l-aġġustament globali hija importanti l-aġġustament ta' globalizzazzjoni. Għaliex din tista' tgħin lil dawk il-persuni li tilfu l-impjiegi tagħhom fil-kriżi ekonomika ikollhom l-opportunità li jitalmu jitalmu ħiliet ġodda li tagħtihom aċċess għas-suq tax-xogħol. Din hi ħaġa importanti ħafna investiment fil-ħiliet u l-benefiċċji fuq medda twila ta' żmien tikkontribwixxi għal viabilità ekonomika tal-istati membri u titlob il-kolleġislaturi li jintroduċu dispozizjonijiet speċjali biex jiffaċilitaw il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropew fl-Istati membri li qegħdin jiffaċċaw restrizzjonijiet eh, ekonomiċi fiskali partikolari dawn jgħinu l-autonomija u eh, jgħatu aktar aċċess sabiex ikun hemm eh, aċċess minn isfel għal fuq u kif ukoll ikun hemm sitwazzjoni fuq livell reġjonali fejn kwalunkwe sitwazzjoni taqa' taħt l-ambitu tal-IGF u jiena nilqa dan għal xi permetti kooperazzjoni miżjuda bejn l-Stati membri u reġuni kif ukoll ikun hemm iqsim tal-arfin espert. Għalhekk jekk joġobkom eh, appoġġaw dan din l-emenda. Grazzi ħafna. Issa mela naddu għal votazzjoni u votazzjoni nominali u l-votazzjoni hija miftuħa. Mela, kulħadd vota? Votazzjoni hija magħluqa. Mela di għaddiet proset li rapporter. Issa. Il-rapport ta' Sur Kirtos, il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew għal ta' ġustament tal-globalizzazzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Kulħadd ivvota? Tajjeb wis, votazzjoni hija magħluqa. Mela dan rapport ukoll għadda. Issa għanna problema teknika, sinjuri. Ma nistawx nieħdu ritrattakom meta tkunu qegħdin tivvotaw. Mela, il-votazzjoni mhux ħaddu, mela għandi idea ħanajdlek nagħmlu. Jekk toqgħodu bil-qedem, inkunu nistaw nipposponu l-votazzjoni għal ftit minuti. X'taħsbu? Mela, eja, malajr. Sazma bin ich da eigentlich auch fotografija, Das għal der Għal der, der, fotografija, der nicht fotografiert wird, bin Eġu jimbizmu xħajħdu l-ritrat, tajjeb. Jungs. So, Dank, Mela, Signori, grazzi ħafna tal-li kelkom il-paċenzja tistennew ftit. Mela, ejja naddu għal-votazzjonijiet, issa naddu għal-rapport Mureshan għal darboħra votazzjoni nominali u il-votazzjoni hija miftuħa. Mela, kuħat vota? Votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Issa. Ir-rapport ta' Sinjura Jaten Maki, mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni. Il-votazzjoni hija miftuħa. Votajtu, kħat il-vota? Votazzjoni magħluqa. u rapport għadda. Il-rapport tajn. Votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Koħat vota? Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Issa jmiss il-rapport Gonzales Pons. Votazzjoni hija miftuħa, kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Grazzi ħafna, sinjuri. Mela dan ir rapport għadda u bħalma qed nixtieq l-attenzjoni tagħkom. Palma tafu fis-16 ta' Lulju Sur Corvin Mike fil-sessjoni plenarja għamel ċertu kummenti li mhumiex skont ir-regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew.